sinit li jsiru f'pajjiżhom jistqar li dawn iż-żewġ siġġijiet huma liberi mill-25 sa ta' frar ta' l-istess sena. U l-aħħar biċċa informazzjoni li firmar ta' atti legali aċċettati mill-proċedura leġislativa ordinarja. Fl-erba, il-President tal-Konsillu jina stess ser nifirmaw erba, ser nifirmaw erba, erba atti skont artiklu regola 74 tal-regoli tal-Parlament u nixtieq ngħid li dawn sirġu publikati fil-minuti ta' sessjoni li jmiss. Dawn ser ikunu publikati fil-minuti għall atti leġislattivi u dawn ser jiġu pubblikati fil-minuti. Mela issa nistaw naddu <coughs> għall-agenda prezenti għal din il-ġimgħa.